Good morning, everyone. First of all, I would like to wish you a happy and successful new year as we are already running. Lodwa tajba lil kulħadd nixtieqilkom is-sena. It-tajba mimli jaris ejjew nibdew mal-ewwel għax waqajna. Diġà lura adozzjoni tal-aġenda tajjeb wis, it-tieni punt approvazzjoni tal-minuti tal-laqa ta' 2, 5 u 9 ta' Diċembru. Kollox sew, U għanna punt ieħor fuq l-agenda il huwa dak tal-konsultazzjoni tal-Komitat dwar il-BRRD u l-IS u regoli ta' proċedura. Nishtiqni konsulta l-Kumitat dwar tlet dossiers dwar ir-regola 70 sibna ftejim mal-Kunsill fl-aħħar tal-Presidenza Litwana, iġifiri id-direttiva tal-kupru Rizoluzzjoni bankarja, id-DGS u l-MAD, id-direttiva tal-abbuż tas-suq. Dwar l-ewwel dossier il-BRRD il-kompromess mal-Presidenza Litwana ntlaħaq fit-trilogu tal-11 ta' Diċembru 2013 ħitma teknika illi spiċċat fit-18 ta' Diċembru. It-test ġi approvat fil-Koreper fl-20 ta' Diċembru u l-ittra li tikkonferma dan in ċevejnija wara nofsinhar. Il-fajl huwa kopert mir regola 70 u għalhekk iridu nivvutaw b'mod formali. Nixtieq nistaqsikom minu favur, minu kontra astensjonijiet taddi. Il-test issa ser jiġi imressa għal reviżjoni lingwistika sabiex imbagħad jiġi adottat mal-ewwel qari fil-plenarja illi jmess. Thank you. Sorry for that. Uh, regarding the proceed Guarantee Scheme Directive. The compromise was reached. Dwar il-DGS il-ħakna kompromess fi trilogu ta' 17 ta' Deċembru, sena l-oħra, u il-ħidma teknika għal konklużjoni tlestiet fit 19 ta' Deċembru. Pal BRRD, it-test ġi approvat fiħdan il-koreper fl-20 ta' Deċembru. il-Parlament diġa temlew il-qari tiegħu dwar dan id-dossier u għalhekk jekk jiġi adottat dan ser ikun tieni qari bikri. Il-pass li jmiss huwa illi nresqu l-fema tal-Kumitat sabiex il-President tikteb itra li l-Kunsill ma kienx hemm itra tal-Koreper u l-itra tikkonferma illi jekk il-Kunsill jikkonkludi l-ewwel qari tiegħu bażi ta' dan it-test, il-President irrakkomanda illi l-plenarja tadotta l-istess test. Fil- bħala tinqari tal-Parlament. Jien nissuġġerixxi illi anke hawnhekk nivvutaw dwar dan id-dossier billi mollu jdejna minu favur. Minu kontra? Astenzjonijiet. Il-President ser tikteb il-Kunsill skont kif għadni kemm ngħidilkom. Fil-rigward tal-iskedar tal-plenarja, l-passi li jmissa biex nikonkludu t-tini fissru li din id-direttiva tista' tiġi biss adottata fil-plenarja ta' April. Il-BRRD tista' tkun lesta qabel dak iż-żmien u ta' bilħaq din hija skedata t-tieni plenarja ta' flar. Frar, fl-istess waqt hemm konnessjoni importanti bejn iż-żewġ testijiet u bil-mekkanizmu uniku ta' riżoluzzjoni. Din il-kwistjoni m'għandix tiġi deċiża issa iżda ser inżommuha taħt eżami. Ir-rapporters jixtiequ jgħidu xi ħaġa dwar dawn ir-rapporti? Le? Le. Għal daqstant. Dwar il konsultazzjoni għad-direttiva sanzjonijiet kriminali għall-informazzjoni privileġġata u manipolazzjoni tas-suq skont regola 70 għanna ftejm il-intlaħa dwar il-punti kollha wara trilogu politiku li kien hemm fl-10 ta' Diċembru u wkoll kien hemm skambju bil-miktub fi 17 ta' Diċembru. L-aħħar test ta' kompromess ġi imqassam li xedaw sul gruppi politiċi fi 19 ta' Diċembru u ġi approvat mill-Koreper fl-20 ta' Diċembru. Dan kien ikkonfermat minn itra l rċevejna fl-istess jum. Arlen tixtieq tgħid xi ħaġa? Fil-qosor. Jena ovvjament nixtieq nrotħajr li shadows illi nagħmel jagħmlu biċċa xogħol brillanti, ġibdu l-istess ħabel u żgurajna illi ikonna ftejjim tajjeb ma kienx hemm biżjed personali, huma xorta ħadmu u żguraw li kollox kien f'konformità ma dak li aħna votajna. Jiena xtaqt ngħid illi issa dalwaqt għandna l-elezzjonijiet Ewropej u x'inhu ma l-kwistjonijiet illi aħna bħala kumitat ħdimna dwarhom, ksibna riżultati dwarhom u anke bħala Parlament. U importanti illi issa għandna sanzjonijiet kriminali fl-Unjoni Ewropea fil labbus tas-suq kollu kemmu għall-ewwel darba għandna sentenza minima ta' ħabs U kif għettilkom dan kien punt ewlieni għal membri tal-Kumitant Libel, kunsil dan ma ridux, imma u ma ridu jistabilixxu il-sentenza minima ma fl-aħħar irnexxinna naqblu magħhom dwar sentenza minima erba snin ta' ħabs għall informazzjoni privileġġata u dwar l-iżverar għandna sentejn ħabs minħabba l-kriżi finanzjarja rnexxinna niksbu il-persuni fis-settur legali ser ikunu responsabbli, ser jinżammu responsabbli għal reati ta' abbuż tas-suq u dan huwa fl-Unjoni Ewropea kollha. Xi stati membri dan diġà jagħmluh, imma mhux fl-Unjoni Ewropea kollha. Għanna il-kunċett ta' traskuraġni wkoll għall-ewwel darba l-istati membri jistaw meta jaraw li kien hemm abbuż tas-suq bit-traskuraġni jistaw jisu dan bħala reat kriminali. Hemm evidenza pożittiva dan jinkludi l-pubblikazzjoni ta' sanzjonijiet. Kulħadd jista' juża dan fil-kampanja elettorali sabiex juri illi l-Parlament qed jikseb xi ħaġa fl-interess taċ-ċittadini. U jiena perqat nisten nixtieq nrod ħajra l darbohra l-kollegi kollha l-appoġġ tagħhom. Grazzi Arlin. Sakemm hemm xi oġġezzjoni min-naħa tal-Kumitat, jiena nikkonsidra li hawnhekk għandna ftehim tat-test ta' kompromess. Imbagħad il-test li naqblu dwaru jiġi imfassal u mressaq għal plenarja. Fl-ewwel plenarja ta' frar, grazzijiet il-President. Għandi mistoqsija. X'sar minnhom il-possibilitajiet ta' sanzjonijiet amministrattivi? x'sar minnhom il-possibilitajiet għal sanzjonijiet amministrattivi. We already agreed that in July, we've done that. Diġa qbilna dwar dan f'Lulju. Sanzjonijiet kriminali tieni parti tad-direttiva kienet aktar diffiċli n-negozjawa u kena n-negozjawa f'kooperazzjoni mal-Kumitat Libe illi kellu kooperazzjoni msaħħa unek f'dan is-settur. Diġa minna dan l-sanzjonijiet amministrativi fl-abus tas-suq, issa l-kollegi nistgħu om nota dwar iż-żewġ aspetti sabiex ikolkom ċar u dimajnejkom xinu ma regoli ċari marbuta mal sanzjonijiet amministrativi u l-abbuż tas-suq. Diġà minn neħflu li u issa ser ikonna pakket sħiħ. Grazzi għalin Jean Paul. Eh, next point of the agenda. Le, issa, il-punt li jmiss fuq l-agenda l-avviżi tal-President dwar is-CRD erba' il-Kummissjoni adottat fl-20 ta' Diċembru għat dedikat dwar CIR. L-għat delegat eh, ġi eh, ċavut minnaħa tal-segretarjat fis-6 ta' jannar. Dan l-għat delegat jgħat il-local standards illi jispeċifikaw il-kalkolu ta' riskju speċifiku tal-kreditu tal kreditu f'ġazmin u skont artikolu. 100 CR. Fl-20 ta' jannar kena l-adozzjoni tal att delegat minna tal-Kommissjoni. U bekk il-Parlament il ma jistax jagħmel skrutinju fil-dan fil xar ta' skadenza li ġdan sar qabel il-tajjel ta' xitwa. Jina nitlob illi ikunem estensjoni bxar skont artikolu 463 ta' regolament CIR. Formazzjoni dwar l-aġġornament fi trilogu, dwar il-MIFID. Kienem 12 il-trilogu fil-MIFID li sar fit-18 ta' Deċembru, dispożizzjonijiet dwar id-derivati, il-commodities, aċċess għall-infrastruttura tas-suq, l-ambitu ta' leġizlazzjoni u sanzjonijiet ġew diskussi dakinhar sar aktar progress li resqu negozjati viċin ftehim. Iżda hemm kwistjonijiet li għadhom miftuħa fuq ċertu diskussjonijiet oħra 13 il-trilogu ġi skedat għall-14 ta' jannar. Dwar Central Securities Deposits, Depositories u Settlements ntlaħaf ftehim fit-18 ta' Diċembru fi trilogu wara li kien hemm diskussjonijiet ta' kwistjonijiet li jinkludu l-kondizzjonijiet tal-servizzi bankarji u sanzjonijiet għal settlement. Issa il-ħidma teknika ser issir sabiex ikun hemm test sħiħ li jiġi mħejji mit-trilogu wara li l-kumitat jarġa' jiġi konsultat bil-mod tas-soltu dwar l-SRM kien hemm l-ewwel trilogu li sar il-bieraħ fil-għaxija il-President nar it-tnejn 13 ta' jannar ser tgħidilkom aktar informazzjoni aktar informazzjoni dwar dan ngħaddu għal punt numru 5 u 6 tal-aġenda, jiġifieri il-kwittanza 2012 tal-Awtorità Bankarja Ewropea, l autorità Ewropea tat-Titoli u iswi l ezma u l autorità Ewropea tal-Assigurazzjoni l-Pensjonijiet tax-xogħol l-EOPA. Ir-rapporter huwa l-Onorevoli Antolin Sanchez Preseda jekk jogħġbok. Una presentazzjon. Grazzi tassew, President. Prezentazzjoni qasira ħafna. Ta' din opinjoni. Dwar il-kwittanza tal-attivitajiet tal-IBA, l-Ajopa u l-Ezma. Dawn it-tlet autoritajiet dwar l-attivitajiet budgetarji fl-2012. Dan huwa it-tieni rapport. It-tieni rapport ta' dan it-tip. L-ewwel rapport sar mill-Onorevoli Werner Langen u f'termini ġenerali jiena segwejt l-istess proċeduri tiegħu. Din hija l-ewwel sena sħiħa illi kenna fejn stajna nitrattaw dawn it-tlet awtoritajiet u bekk għandna proċedura aktar kompleta. Kif il-kol tafu il-Parlament kellu rwol ewlieni fit fassil ta' dawn l-awtoritajiet. U kol floti ta' responsabiltajiet illi dawn it-tlet awtoritajiet innataw aħna isna il-rapport tal-orti tal-awdituri. L-orti tal-awdituri faslet tlet rapporti dwar kull awtorità. Dawn l-opinjonijiet jisqu biċ-ċar illi l-kontijiet annwali jirriflettu il-pożizzjoni tal-awtoritajiet fit-30 ta' Diċembru l-kontijiet annwali huma legali u regolari fl-aspetti kollha materjali. Dan huwa l-puntatlu. Il-puntatlu għall-opinjoni. Iżda hemm xi aspetti oħra illi l-Ordi tal-Awdituri ffukat fuqhom għal kull awtorità partikolari. Dan għajjem ċertu kummenti u bekk hemm ċertu miżuri li jridu jieħdu l-awtoritajiet, l-qorti tal-awdituri eżaminat l-azzjonijiet korrettivi illi ttieħdu u kol il-respons wara il-kummenti li saru jina ist dak li ġara sissa. U t-tihde azzjoni sabiex jiġu segwiti l-opinjonijiet tal-qorti tal-awdituri, iżda hemm osmoħra fejn iridu jittieħdu aktar azzjonijiet. Per eżempju, fl-EBA, l-Autorità Bankarja Ewropea. Fl-2012 kien hemm budget 20 miljun euro li minnu 8 miljun jiġu mill-budget tal-Kumitat, 12 mill-budget tal-Istati membri u ammont aktar xkejken minnaħa tal-membri osservaturi. Dan għajjem ċertu mistoqsijiet dwar kif wieħed jagħmel monitoraġġ tal-użu tal-fondi, tal użu tal fondi F'każijiet bħal dawn u forsi nistgħu nidħlu f'aktar dettal meta nresqu l-emendi. Dak li ġi stabilit mill-qorti tal-awdituri huwa li l-BA trid tkun aktar trasparenti fil-proċessi ta' reklutaġġ tagħha u għandha tagħmel kontroll sħiħ fuq is-sistemi tal-IT tagħha u sigurtà ta' dawn is-sistemi. Aħna nitolbu li l-autoritajiet ta' Renju Unit sabiex jizguraw li personal tal-IBA jingħata l-istess appoġġ bħal dak li jingħata lill membri tal-personal personal impjegati skont ir-regolament tal-personal. Issa l-Ajopa għandha 15 budget ta' 15 miljun euro, 6 miljun jiġu l budget tal-Unjoni Ewropea Mżida ta' madwar 50 fil-mija meta mqabbel mas-sena preċedenti. U huwa importanti li t-tiħet azzjoni korrettiva dwar kwistjonijiet marbuta ma' assi tangibli u proċessi ta' reklutaċ u kol għandhom isiru aktar trasparenti. Għandhom iġussikati aktar, hemm bżonn ta' aktar ħidma f'dan is-settur u dwar l-eżma l-Awtorità Ewropea tat-Titoli u Swieq Emmek hemm budget ta' 20 miljun euro illi minnu 7 miljun jiġu mill-budget tal-Unjoni Ewropea. U anke hawnhekk ngħidu x'miżuri korrettivi ttieħdu u fejn hemm bżonn ta' aktar azzjoni. Hemm xi każijiet illi nistgħu nisħu dwarhom bħal pereżempju it-titjib ta' sistemi tal-kontabilità l-adozzjoni ta' standards ta' kontroll, żvilupp ta' proġetti tal-informatika u titjib ukoll fil-proċessi ta' reklutaġġ. Dawn huma punti illi jiena nemmen illi għandna nesħu. Żewġ punti oħra importanti nżommu qoddim għajnejna illi daw l-autoritajiet għadhom ma laħqux il-milja tagħhom. Għadhom qed isibu saqajhom u nkunu nafu x'tip ta' budget ser ikollhom fil-ġejjeni. Għalissa memx pjanijiet sabiex jiġu pumpjati aktar fondi fil-budgets tal-autoritajiet wara l-2015. Għalek din hija kwistjoni importanti li għanna niddiskutuha. Hemm il-kwistjoni wkoll ta' kif għandna nittrattaw lil dawn l-awtoritajiet f'termini budġetarji din hija xi ħaġa li diġà ddiskutejnija fil-Parlament u dejjem. Edna illi dawn l-awtoritajiet għandhom ikunu indipendenti, ifendu għar rashom f'termini ta' budget, din hija l-linja li aħna dejjem appoġġajna u issa li l-SSM ser jitħol fisseħ il-mekkanizmu uniku ta' supervizjoni aħna ma nistawx inġelu li dawn l-autoritajiet sabiex huma jkollhom status illi joħloq problema fl-applikazzjoni tal-SSM. Din dawn huma kwistjonijiet li kollha għandi f'moħħi grazzi tassew U jekk għandkom xi mistoqsijiet għamluhom li ħalli konna riżultat aħari li kollu appoġġ ġenerali grazzi ta' sew Antolin issa fisem il-PPE ngħaddi l-kelma l sinjura Gal Pelz ix-Shadow. Grazzi President. L-ewwel net jiena nixtieq nirringrazzja l sur Sanchez Presedu għal prezentazzjoni bir-reqqa tiegħu ta' dawn ir-rapporti, dawn huma rapporti tekniċi immens fl-għamla tagħhom. Iżda, xorta waħda huma importanti għalina għaliex dawn huma awtoritajiet validi u għalhekk dawn il-kwistjonijiet għandhom jittieħdu bis-serjetà. Dawn l-aġenziji inħolqu fl-2011 imma ġew fdati b'kompiti, b'setat, illi huma fil-qalba tal-ħidma ta' dawn ta' dan il-kumitat tagħna. Jiena naqbel mal-qorti tal-awdituri u r-rapporti tagħha kif ukoll mal-miżuri korrettivi li ġew mitluba mill-qorti tal-awdituri. Fil-konfront ta' dawn l-aġenziji pereżempju trasparenza tal-proċedura ta' reklutaġġ modelli li jiswew inqas dawn l-awtoritajiet ta' supervizjoni dawn it-tlet awtoritajiet wieġbu mill-aktar fis possibbli għal rapport tal-qorti tal-awdituri u il-miżuri korrettivi qegħdin jittieħdu. Aħna wkoll tkellimna, irridu nitkellmu dwar l-aspetti budġetarji li pjanar budgetarju forsi ma kienx perfett imma din hija ħaġa ovvja b'dawn l-aġenziji l-ġodda irridu nenfasizzaw aktar fuq pjanar budgetarju tajjeb fi snin li ġejjin jena naqbel mal-kollegi naqbel mal-kollega tijaw u suġġeriment tijaw forsi ma nix noħolqu linja budgetarja separata imma sabajtim budgetarju separat. Punt, sottopunt budgetarju separat. U dan għandu jammel ħajjitna aktar faċli meta niddiskutu l-aspetti budgetari. Issa nixtieq nitkellem dwar l-autorità ta' supervizjoni bankarja. Jina naqbel ma l-autoritajiet rapport dwar autorità ta' supervizjoni huwa pjuttost riskjus. Huwa riskjus illi dawn ikollhom is-sistema tal-IT illi tingħata lil parti terzi għaliex l-ispejjeż kienu enormi. Il-proċedura ta' reklutaġġ hija xi ħaġa illi l-awtorità bankarja għandha taħdem fuqha għall-eżmu għalla jew passa. Il-kritika ma kienieċ daqshekk ħarxa il-kooperazzjoni ma' żewġ awtoritajiet kienet waħda eżemplarja fir-rigward tal-Parlament. Ir-rapporter tkellem ukoll dwar ir-riżorsi umani. L-ewwel qabel kollox jiena nemmen illi aħna għandna nikkonsidraw illi għandha tittejjeb l-effiċenza qabel ma jiġu ma jiġi reklutat personal ġdid. Dan ikun jagħmel aktar sens l-iktar fi stadju daqshekk bikri jekk aħna nerġgħu nallokaw uħut mill-kompiti flok inżidu il-numru il-numru tal-personal. Jiena nixtieq ukoll ngħid illi aħna irridu niżguraw illi dawn l-awtoritajiet ikollhom ir-riżorsi budġetarji disponibli sabiex ikunu jistaw jitmexxew u joperaw bla intoppi. Ma naħsibx li ser tkun kwistjoni diffiċli u żgur ser insibu kompromessi dwar l-emendi. Grazzi, President. Grazzi. L-Onorevoli Galpels, issa fisem il-liberali, naddi l-kelma l Jensen. Grazzi øh, for øh, hans redegørelse for øh, forholdene for de Grazie, onorevole Sanchez Presedo. En redegørelse, som jeg er... Lidt let autoritet øh, u naqbel ma dak li għadu kifint għal jena u koll naħseb illi øh, smajna fuq il-punti ewlenin fuq dawn it-tlet aġenziji ta' supervizjoni naħseb u koll li il-proposti ta' emendi ta' għana u ma irqaqat sempliċement biex nipreċizaw l-affarijiet milli biex nbidlu l-kontenut. Issa fil-punt seba' il-punti prinċipali ta' dam l-ispiegazzjonijiet tar-rapport. Fil-punt seba' qed nsemmu il-finanzjament ta' dawn l-aġenziji ta', ta supervizjoni mill-Istati membri kif ukoll mill-Unjoni Ewropea. Wa l-uniku mod kif wieħed jista' jimxi il qoddim l-unika mod kif niproċedu. Il-problema hija l-indipendenza ta' dawn l-entitajiet. Għalhekk aħna irridu noqogħdu attenti li l-aġenziji ta' supervizjoni jista' ikollhom budget komunitarju jumkella li s-setturi ta' pajizi differenti u mux il-pajizi infusom jikontribwixxu għal budget ta' dawn l-aġenziji għonek għandif moħi il-banek għalix umbat problemi ta' indipendenza jekk dawn eh, l-aġenziji nħalluhom eh, fidel l-autoritajiet nazzjonali. U f'ċerti pajjiżi hemm ukoll eh, problemi budgetari hemm xi ħud mill-pajjiżi li għandhom problemi anke biex jiffaċċaw ir-responsabbiltajiet budgetarji tagħhom stess, aħseb wara jikkontribwixxu għal budget ta' aġenziji oħrajn. L-użu l-iktar ma jisir użu minn dawn l-aġenziji, iktar eh, jista' jkun hemm eh, kontribut għal dan il-budget. Issa da kollu kif sejn qasam bejn 28 stat membru diffiċli, mbagħad hemm 28 regolament finanzjarju differenti, 28 kollettività budgetarja, 28 regoli differenti. Jien naħseb illi uh, naħseb illi eh, aħna qegħdin irraqgħu il-pannu bil-qaraħma hawnhekk. Jiena fil-rapport ta' Surgi Gold riflessjoni ċara tal kif naħsbu aħna dwar din is-sitwazzjoni jina wkoll nagħmel parti mill-Kumitat tal-Budget sur President u aħna qegħdin naħmu issa fuq il-budget tal-2014 u aħna ġilidna bisħiħ biex dawn l-awtoritajiet ta' supervizjoni u kontroll ikollhom budget Aħna irridu u koll naħsbu dwar il-ġejjeni ta' dawn l-aġenziji u dawn l-istituzzjonijiet. Ebżon u koll li huma jġeneraw eh, tħul għal-jom infusom għaliex għaliex jekk wieħed ikollu l-kontributi minnaħa tas settur finanzjarju. Mela hemm bżonn ukoll li jkun hemm kontroll ta' daw l-affarijiet. Irridu noqodu b'sebajnejn biex dawn lotjiet finanzjarji ikunu suffiċjenti u bżejjed u xejn iktar minn hekk, imma dawn l-aġenzji għandhom bżonn ukoll illi ikollhom idħul propju tagħhom eh, li aħna nistgħu nikkontrollaw. Sur Sanchez Presedo għandu raġun u jiena naqbel 100% ma dak li għadu kif għalinna. Għala tira palabra l dr Hans. Grazzi, Onorevoli Jensen. Issa nagħti l-kelma l-Onorevoli Hans Peter Martin. Iva, ta' tassew, President. Grazzi. Bħala membru tal-Kokobu, jena nishtiq namel xi kummenti illi ser jolqtu l-kwittanza ta' dawn l-entitajiet u istituzzjonijiet aħna ma' Sur Langen konna stabilejna qabel illi bispejjes ta' dawn l-awtoritajiet hemm xi problemi marbuta mal-kera olja sabiex dawn l-entitajiet joperaw. U jgħet seta jikri ħaġa f'Londra għal nofs prezz. Ma nafx kien xem xi segwitu dwar dan il-punt. It-tieni punt jirreferi għal istituzzjonijiet oħra Ewropej illi se jingħataw il-kwittanza. Mod sistematiku il-persuni trattaw l-ispejjeż ta' traduzzjoni in-house interni u stabilew illi l-qorti tal-awdituri hija l-punt ta' referiment u għal xi raġuni l-ispejjeż ta' traduzzjoni għal Franċiż fil-qorti tal-awdituri jiswew daqs 341 euro għal kull paġna jina dan qabbiltu marrati normali tas-suq internazzjonali f'setturi importanti bl-istess mod huwa possibbli illi dan innaqsu għal 100 euro. U hemm xi pagamenti esaġerati oħra li huma l-istess f'istituzzjonijiet Ewropej oħra u għalhekk il-mistoqsija tiegħi, il-kumment tiegħi hawnhekk hija jekk l-awtoritajiet hux qed jagħtu jew jippruvaw jagħtu opinjoni u jekk hemm intenzjoni illi huma jindirizzaw dan il-punt din nitkellmu dwar eh, xiren ta' miljuni ta' euro. Sinjura Luling. Grazzi, President Jiena u koll irrit nirringrazzja l-rapporter imma irrit najdlu illi jiena naqra xettika dwar l-idea illi jem fil-punt 2 l-autoritajiet eh, għandhom uh, rwol importanti x'jaqdu fil-irkupru tal-settur eh, ekonomiku fl-Europa. Jena naħseb illi aħjar il najdu li l-aġenziji kontribwixxu għall-istabilità ta' swieq finanzjarji illi jgħan disponsabli għad kabbir ekonomiku u għal daqstan tal-ħolqin tal-impiegi imma mhux ir-rwol illi ir-rwol tagħhom illi eh, jerġaw jistabbilixxu l-irkupru ekonomiku huma stess, jiġifieri jridu niċċaraw ftit din il-parti l-punt tnejn issa dwar il-budget. Se jkun diffiċli ma jina naqbel li għanna najdu li l-aġenziji għandhom jiġu finanzjati fuq livell Ewropew, jiġifieri mill-budget tal-Unjoni Ewropea u mhux mill-budget tal-Kummissjoni Ewropea dwar ir-riżorsi propji xaħat eh, semma rapport ta', Sir Gigold eh, illi għal xaħġa eh, dal-punt ukoll jiena għadni minix ma rajtux dal-rapport ta' Shadow Rapporteur u waqas il-proposti ta' kompromessa sur Gigold jina nishtiq sempliciment illi f'dan il-komitat noqdu attenti illi fil-rapport Gigold najdu ħaġa u forse xaħġa kompletament l-oppost f'dan il-rapport irridu inkunu koerenti. Ir-rizorsi propji semmew jġifiri il-finanzjament mill-banek u minn dakolla li qed isir kontroll tagħhom irridu noqogħdu attenti li ma jsirx xogħol doppju kemm fuq livell nazzjonali il-banek huma dawk li huma essir eh, il-kontroll tagħhom ikollhom is-supervizjoni irridu wkoll jikkontribwixxu għal budget. Minn anki f'pajjiż jekk isir, għalhekk issa rridu noqogħdu attenti li ma jħallsux darbtejn u rridu nevitaw ukoll illi jsiru affarijiet doppji anki f'dak li nagħmlu fil-kuntest tal-Unjoni Monetarja. Jiena naqbel ukoll illi għanna naraw jekk il-mezzi eh, ta' jekk hemmx riżorsi umani biżejjed, imma laqas ma rrid ngħid sempliċement illi hemm bżonn ta' iktar mezzi hemm bżonn ta' iktar budget, iktar eh, personal, hemm bżonn illi ikunu suffiċjenti u hemm bżonn illi jiżdiedu fejn hemm bżonn, fejn hemm bżonn Eh, eh, minn x'alfejn għalhekk hemm bżonn illi jisiru xi emendi f'dan ir-rigward. Niqafaw, grazzi. Signora Lulin, sinadi maskir intervjeni. Grazzi ħafna Signora Lulin, Għamċaħti ċaħti li jixtieq intervjeni. Mela, jekk lejna til mikrofonu l-Istru Sanchez Presedo. Grazzi ħafna nixtieq nirringrazzja għal kulħadd tal-kummenti li għamiltu. Jina smajt b'attenzjoni dak kollu li ntqal, naħseb li dawn il-kommenti kienu interessanti ħafna nixtieq nikkommenta fuq xi affarijiet rigward id-definizzjonijiet. Il-LBA u l-IOPA huma immirati sabiex jiżguraw l-istituzzjonijiet bankarji u l-kumpaniji ta' assigurazzjoni ikunu sikuri u anke solventi u ezma trid tikkontrolla s-swieq u tiżgura li s-swieq ikunu stabbli koll. dan sabiex jgħin għall rkupru ekonomiku u sabiex nħolo ix-xogħol. Din hija l-istrateġija ta' l-Unjoni, din hija dan huwa l-mod kif huma jistgħu jikkontribwixxu u biex nikisbu dawn anijiet rridu jkunu kapaċi jagħmlu xogħolhom jilħu responsabiltajiet tagħhom għax inkella l missjoni tagħhom għal dan il-kupru ekonomiku tkun waħda l-impossibbli għalhekk tajjeb li konna definizzjoni standards ta' dawn l-entitajiet ta' supervizjoni u anke li nikkonsidraw ukoll prioritajiet Ewropej matul din il-fazi, aħna qegħdin navalwaw il-ġestjoni u l-pjanar ta' rizorsi. Irridu nizguraw li kunem amministrazzjoni tajba u amministrazzjoni trasparenti. L-emendi kolla li jimxu lejn dan il-an u huma kollha mill-qwa. Nixtieq ngħid li jiena responsabbli għal budget 2013 fis snin oħra seta kien hemm problemi differenti u metodi differenti. Ma jiena ħarist lejn dan is-sena u anke rapporti tal-qorti tal-awdituri relatati ma' budget ta' din is-sena. U anke punti anke eh, li għaddew mis-snin ta' qabel. Issa, kwistjonijiet oħra li ma tkellmux faqhom l-qorti tal-awdituri. Jiena mhux se deja indaħħal aktar anke kommenti li saru importanti li nisgraw l autoritajiet ikollhom budget adattat, budget bizzejiet, siqqat ma laħqux il-kapaċità massima tagħhom sissa U għalek huwa importanti li s-sistema ta' rizorsi rizorsi disponibli għandhom jikkonsidraw x'kienet dejjem il-pożizzjoni ta' dan il-komitat fuq dan is-suġġett fuq l-irwol importanti ta' dawn l-awtoritajiet. Għalhekk kien nirringrazzjakom dawn il-kommenti, lesli wkoll nara l-emendi li tressu u anke biex ikollna rapport li jkun appoġġat li jirrifletti l-opinjoni tal-Komitat kollha. Grazzi ħafna. Id-data tal-emendi hija il-22 ta' jannar sofsinhar u d-dibattitu fuq emendi se jisseħ fu 13 ta' frar u il-vot fil-kon se jsir fi 20 ta' frar. Il-vot fil- fil-Komitat Ewlieni se jkun fit-18 ta' Marzu. Nadu issa għal punt li Punt seba li huwa il- bil taf tajim ta' kooperazzjoni tal-Unjoni Ewropea dwar l-infurzar tal-politika tal-kompetizzjoni. Itri il-qoddim il-rapporter huwa eh, George Kutas, jekk Bok. Grazzi Pablo, peress li dinja l-ewwel darba tiegħi qed nitkellem nixtieq nawguralkom is-sena tajba u xew sbieħ. Mela, fuq il-fajl nixtieq nirringrazzja il-kollegi kollha l-emendi li huma resqu naħseb li dawn qed itejbu il test Il-bieraħ kellna laqa ta' shadows li fejn iddiskutejna fekna diskussjoni ma identifikajniex problemi kbar fl-emendi u naħseb li se jkollna maġġoranza fl-aħħar mill-aħħar. Naħseb li l-aktar kwestjoni importanti għandna niddiskutu hija il-timetable, id-dati, ma tantx għanna ħin. U naħseb li jaqbel lilna wkoll li jkollna dan il-ftejm. il rapp rapport tiegħi waskela tal-ewwel sessjoni plenarja ta' frar. Sa dakinhar nittama tal-inqas li sa dakinhar il-parti żvediża jaċċettaw dan ir-rapport il-Parti Svizzera u koll jaċċettaw dan il-rapport u nittama li fikon ikollna vot fjannar u li nkunu lesti anka għal plenarja meta ikonna ċans anke biex nintroduċu il-konsens u il-rizoluzzjoni. Jiena nixtieq nisma' ukoll x'għandhom xajdu l-kollegi fil-proposti tiegħi. Nixtieq nara koll xaxbu fuq l-emendi. Jiena ovvjament lest li nagħmel xi tibdiliet jekk ikun hemm bżonn. Grazzi. Grazzi tassew sur Kutas issa fisem il-PPE. Nati il-mikrofonu l-sul l-Sur Marcus Weber, il-Shadow Rapporter. President Marcus Weber mux qiegħed hawnhekk illum u talabni biex eh, nitkellem floku tani xi noti u eh, se baza il-kummenti tiegħi li rapporter fuqhom nirringrazzjah għall ħidma tiegħu. Naħseb illi diskussjonijiet li kellna sissa u rew li ma kienx hemm xi punti kbar ta' diffikulta bejn il-gruppi politiċi għal daqstant naħseb illi u naslu biex ikun rapport ta' ta' kwalità kwalità tajba. Il-PP e jaqbel mal-ftim ta' kooperazzjoni bejn l-Unjoni Ewropea u l-Svizzera xek se jippermettilna li nissemplifikaw un tejbu il-possibilità ta' kooperazzjoni fil-qasam tal-applikazzjoni tal-politika ta' kompetizzjoni bejn l-autoritajiet kompetenti tal-Unjoni Ewropea u tal-Svizzera. Barra minnek, dan il-ftejm ta' kooperazzjoni jistaw kol jiftaħ it-triq għal ftejmiet oħrajn, il-PPE għal daqstant jaqbel bisħiħu jappoġġa din il-proposta. Aħna issa se nadottaw eh, l-emendi ta' kompromess li proponi il-rapporter imma em, zewċ emendi illi aħna ma naqblux maħħom waħda dwar l amorizzazzjoni fiskali li ma jidrinniex illi hija il-kompetenza ta' dan ir rapport mhux posta f'dan rapport dwar il-kalendarju aħna naqblu illi l kalendarju kun qasir kemm jista' jkun u li r riżoluzzjoni tista' eh, eh, ikun hemm bil fuqa eh, mill-aktar fis possibbli aħna nixtieq ukoll illi fil-proċedura tal-opinjoni konformi li Eh, l-Svizzera talbet eh, emendi sostanzjali tal-ftejim. Eh, aħna nirres u għadin l-erġal u il-parlament ikunem emenda orali. Nirringrazzja l-rapporter għal darboħra u aħna nemnu willi u se jimxi skont il-kalendarju u se jilħaq l-anijiet li nixtiequ. Grazzi. Bosses. Grazzi ħafna sur Gozes. Liberales. Issa fissem il-liberali jinnara li l-ħadd. Qed sum li ħad ma jiexi jitkellem għalhekk issa forsi fisem il-ħodor il shadow rapporter Signora Lambert. Imma issur sur ser jitkellem minn floka. Kollegi ne omwerni. Kollegi, Filip eh, Lambert eh, jiskuza ruħi li ma setax ikun hawnhekk magħna dal-għodu eh, biex ngħid f'kemtejn il-grupp tagħna jappoġġa il-pozizjoni ta' rapporter, il-kompromessi, proposti ta' kompromess illi eh, batolna dan l-axħar u l-bicċa l-bira ta' l-emendi illi tres u mill-shadow rapporters. Madana kollu, eh, riserva ċkejkna, riserva politika fuq il-prioritajiet politiċi aħna ma naqblux li kwestjonijiet ta' kompetizzjoni zlejali fil-qasam tal-fiskalità, tat taxxa, b'mod partikolari it-taxxa fuq il-kumpaniji, eh, mhix miex indirizzata l-investigazzjonijiet eh, tjitmexxew eh, mid-DG kompetizzjoni fuq ċerti eh, sistemi ta' taxxa fl-Irlanda, l-Olanda u l-Lussemburgu juru illi iva hemm problemi serji f'dan ir-rigward Għavolja aħna nafu illi din il-kompetizzjoni zlejali mish ma, ma laqqas fil-frontieri tal-Unjoni Ewropea. Jiġifieri din hija xi ħaġa li uh, jiddispjaċina uh, illi eh, hija uh, dimensjoni nieqsa minn dan ir-rapport. Madana kollu xorta waħda aħna nappoġġaw il-proposta tar-rapporter. Merci beaucoup, Monsieur Besset, en nombre de FR. Grazie ħafna, Sur Visit. ħat mill jefti minn ixnara li sur gruta laqqas. L-Kommissjoni forse tixtieq intervjeni Mela, rridu natu il-mikrofonu l-ura l-sur rapporter, l-sur kuta xek joġbok. Mela, nishtiq inwiġeb il-sur vita taħlix kolli najt li jina nappoġġa l-emenda fuq il-fiskalità. Il-problema hija li problema mhux il-fajl forsi tista' tara affarijiet zohra, però hawnhekk qed nitkellmu fuq il-kompetizzjoni. Nixtieq li nżomm fuq dan il-punt, però xorta waħda m'iniex kontra l-emendi tas-Sur Lambert, grazzi. Grazzi, Sur Kutax. Signora Lulin. Sempliciment jina xtaqt najt, Sur President, illi irridu irridu nieqfu li nattakkaw l stati membri minħabba sistema ta' taxxa li ħadmu. Din hija kwestjoni ta' sussidjarjetà. Le, jena, issa, eh, xbajt, ejje waraw, ejja wex l-Lussemburgu waraw jekkux eh, rifugju fiskali aħna dejjem iġġilidna favur kompetizzjoni lejali u tajba. Dak kolli għandu xaqsa ma ta' xejn dax taqt ngħid kulħadd jista' jgħid li jrid imma dana mhux rapport fuq l-implementazzjoni tal-politika tal-kompetizzjoni eh, fejn aħna għanna eh, nindirizzaw suġġetti illi mhumiex ta' kompetenza tagħna. Wieħed jista' jgħid fuq il-kompetizzjoni kieku kien uh, opinjoni ta' drittijiet tal-Komitat ta' drittijiet tan-nisa li sam nitkellmu fuq l-abort. Eh, kollox jitħallat ma' kollox hawnhekk f'dal-Parlament imma rridu nifukaw fuq is sujġet li rridu nifukaw fuq daqshekk. Grazie, signora Lulin, po' sus commenti. Grazie, signora Lulin. għadawk il-kommenti. Nishtiq ninformakom li il-vot fil-komitat ikon se jisir fl-20 ta' jannar u l-vot fil-plenarja se jisir fil tini sessjoni ta' frar. Issa, naddu għal punt li jmiss fuq l-agenda tagħna tal-lum, punt numru 8. Il-fondi ta' investiment Ewropej fuq terminu twil dan id-dibattitu ser jiġi post-post u issa suppost naddu għal punt numru 9 li huwa l-finanzjament fit-tul tal-ekonomija Ewropea fejn anke ser nagħmlu eżami tal-emendi għal dan ir-rapport. Is-segretarjat qed jinformani illi rapporter eh, għadu ma wasalx peress fit-triq tu hawnhekk għalhekk se naġġornaw il-laqal ftit sekondi sakemm is-sur Klins jasal hawnhekk grazzi. Eh, retomamos la reunión con la consideración con el punto 9 de la agenda considera Mela, eja, nkomplu billa għatana, punt numru dissa. Sanħarsu lejn l-emendi għal dan ir-rapport fuq il-finanzjament fit-tul tal-ekonomija Ewropea. Issa il rapporter Sur Jens jgħat fosna il-mikrofonu. Grazzi tassew. qed nara li minnix l-uniku wieħed li ma konċaw. Bosta mix-shadows mhumiex qegħdin u jider li ġrejtu mhux ħażin fl-aġenda ta' dalodu. Akta, hemm aktar minn 150 emenda li tressqu. Jiena eżaminajthom fid-dettall u rajt li hemm ħafna irdupjar tal-affarijiet. Però jina pjuttost ottimist ehm, fid diskussjoni li se konna mal-shadow rapporters u l-kollegi tagħna u naħseb li sal-ġimgħa d-dieħla nkunu lesti li inqasmu emendi ta' kompromess li shadow rapporters. Unkunu nistaw anke nilħu kompromess fuq dan. Il-finanzjament fit-tul huwa pedament importanti ħafna għall-ekonomija Ewropea u dan se jkun anke l-istess ħaġa fil-futur. Dan il-finanzjament fit-tul huwa anke il-bażi għal proġetti sinifikanti fl-infrastruttura, riċerka u żvilupp li huma anke importanti biex nissalvagwardja u anke imtejbu il-kompetittività Ewropea. Din hija kustjoni trid tkun rridu nifokka l-attenzjoni tagħna fuqha fis-snin li ġejjin. Aħna fl-Ewropa mdarrijin li kwalunkwe tip ta' finanzjament, inkluż finanzjament fit-tul ta' investiment bażiku huwa responsabilta tas-settur bankarju. Il-finanzjament tal-banek fl-Ewropa jammonta għal 70% u dan huwa ħafna aktar minn dak tal-Istati Uniti. Il-kriżi finanzjarja u ekonomika dajfet il-banek u il-miżuri regolatorji għam poġġew restrizzjonijiet fuq is-self li jistgħu jagħtu dawn il-banek. Dan flimkien ukoll mal-djun fl-Stati membri ifisser illi s-self bankarju mhux se jkun bizzejjes fil-futur u se jkollna bżonn soluzzjonijiet ġodda biex niskuraw li jkun hemm u li jitkompla eh, il-finanzjament fit-tul. Il-finanzjament fit-tul ta' proġetti importanti huwa essenzjali jekk irridu li kolna tkabbir fl-Ewropa u jekk irridu anke li noħolqu xogħlijiet u anke nieħdu ħsieb xogħlijiet diġà eżistenti. Fl-Ewropa nafu nafu li ma tantx nieħdu pjaċir nieħdu riski, naqdu lura milli nieħdu riski. U meta nqablu rwieħna ma l-Amerika ta' fuq, is-settur tal-kapital huwa pjuttost limitat fil-futur iridu nsibu metodi li bihom nkunu nistaw indaħlu anke kapital ta' riskju fl-Ewropa. Mela, wara din l-introduzzjoni ser inħares lejn l-emendi u anke il-proposti tal-kollegi. l-SMEs qed jissemmew għal darbuħra. Kull darba nsemmuhom l dawn l-SMEs. U kulħadd irid ikun jaf kif sensibu mezz li bih aħna nissimplifikaw l-aċċess tal-SMEs għal finanzjament bl-inqas xkil u burokrasija possibbli. L-SMEs għandhom bżonn proġetti ta' żvilupp. U nifhem dak li tippruvaw jiksbu l-kollegi tagħna. U nixtieq ukoll li ndaħlu dawn ir-referenzi għal SMEs. Issa, it-titol, it-titolat titolizzazzjoni hija xi ħaġa li hija stigma fl-Unjoni Ewropea meta nqabluha ma' l-Istati Uniti. It-titolizzazzjoni narawa ukoll eh, bħala nikkritikaw din il titolizzazzjoni Però ma nistawx nevitawhom daw ma nistgħux ninjorawhom daw l-affarijiet. Anka biex għafalja kien hemm żbalji mill-aġenziji ta' ta' credit rating, però dan ma jfissirx li nikkondannaw it-titolizzazzjoni, il-Parlament diġa' għandu pożizzjoni fuq dan. Għanna ovvjament nżommu ikonna ċertu restrizzjonijiet u anke ikonna restrizzjonijiet fuq l-ammont ta' titolizzazzjoni, però kollegi qablu li nappellaw li l-Kummissjoni sabiex tfassal anke definizzjoni ta' titolizzazzjoni ta' kwalità x'karatteristiċi għandu ikolla Inħossu li il-Kommissjoni flimkien mal-Bank Ċentrali Ewropew u il-Bord ta' Stabilità Finanzjarja għandhom jaqblu fuq definizzjoni li tkun marufa minn kulħadd. Issa l-aħħar punt għandu x'jaqsam mat tastazzjoni it tastazzjoni hija kwestjoni li ta' taħt il-kompetu tal-Istat membru din mi xi ħaġa li sar nibdluha u laqas xi ħaġa li rridu nibdluha, però il-kuntest tat-taxxa jagħmel differenza huwa importanti l-investituri istituzzjonali u l-investituri privati u l-imġiba tagħhom dan huwa affettwat mill-taxxi li jkunu implementati. Nista' nagħtikom eżempju mill-Allianz il-kumpanija ta' assigurazzjoni Ġermaniża. Allianz deċidiet li tiffinanzja proġetti ta' investiment fin-Norveġja. U dan għamlitu għabbażi ta' kif kien se jiġi intaxxat dan il-proġett dan l-investiment. Sentejn wara, sentejn wara, il-bazi ta' tassazzjoni imbidlet mod sostanzjali. U l-allianza lek tilfet l-interess. Kieku kienet taf sentejn qabel għazbis kienet tinvolvi ruħa f'dan il-proġett, dan għalek jurina li hemm bżonn ikollna ta' stazzjoni miftuħa li nistgħu nbastru x'ser jiġri u ta' min joqgħod fuqha sabiex il Kunu nafu ser jiġri għax aħna hawnhekk qed nitkellmu fuq finanzjament fit-tul. U għalhekk meta inti tieħu deċiżjoni fit-tul ma triċ li jkollok kambjamenti u tibdilit li jisiru fi żmien qasir fil-tassazzjoni aħna irridu wkoll nevitaw li jkun hemm kontradizzjonijiet lanqas irridu li jkun hemm ta' stazzjoni doppja. Jew ta' stazzjoni eh, mult eh, aktar ta' stazzjoni, però fejn ikun hemm taxxa din trid tinġabar. U bħalma ma rridux ta' stazzjoni doppja, ma rridux li ma jkunx hemm taxxi lanqas. Kulħadd irid iħallas it-taxxi b'xi mod jew ieħor f'opinjoni tiegħi tikkel introduzzjoni tiegħi. Nixtieq nisma' issa dak li għandhom xejdu l-kollegi tiegħi. Aħna se jkollna laqam f'Strasburgu ma' Shadow Reporters u nittama li dan jgħina biex anke aħna nimxu l-qoddim u jkollna bażi solida għal proposta. Grazzi, ħafna sur Klinz. nati il-mikrofon. Grazzi, President. Jiena, wieħed nirrappreżenta tlieta. Għax l-ewwel kont Verber, issa Gozess u issa qed nitkellem għas-Sur Pallone. Mela, Sur Pallone għalli li inqala l-untop fl-aħħar minuta ma setax ikun hawn, jitlobkom tiskużaw. u talabni biex nwaslilkom żewġ messaġġi sempliċi l-ewwel net huwa biex nirringrazzja l-rapporter għal-ħidma tiegħu imma jiena qed nagħmel da baktar pjaċira xuha Wolf. Tini, messaġġ jaqbel mal-linja ġenerali tar-rapport u mal-proposti għall-emendi. U għalhekk m'għandux kummenti kbar x'jagħmel, eh, u ovvjament huwa se jipparteċipa fil-laqa mal-Shadow Rapporters l eh, li sessir li għadu kif semminna Wolf. Grazzi. Grazzi ħafna sur Gozes. Issa fisam is-soċjalisti Sur Anjuk, anzi ħasa jitkellem is-sur kutas minfloku, sa nippreżenta l-emendi tiegħu. Huwa jixtieq li jifraħ li rapporter għal dan l-abbozz ta' rapport li huwa bażi tajba. Li ser biex inkomplu nistgħu niżviluppaw fuqha rridu nikkonsidraw ukoll il-finanzjament fit-tul u nipromovu finanzjament fit-tul pubbliku anke fir-rapport. Dan jimplika li garantixxu il-tbassir fiskali neċessarju sabiex l-investituri jkunu jistgħu jikkontribwixxu finanzjament fit-tul tal-ekonomija. Investituri ta fit-tul bħal banek multilaterali u anke istituzzjonijiet oħra għandhom kollhom rwol importanti biex ikomplu imexxu l-qoddim l-finanzjament fit-tul. Anke nappoġġaw l-Istati membri u l-Kommissjoni l-emenda 3 tal-paragrafu 13 dan għandu jkompli jiġi żviluppat fir-rapport element importanti u għali kunem aċċess għal stoq kapitali u għamenda 99 paragrafu 18 u għalli jiġi rispettati dawn il-banek u jiri nħolqu ferrat anke biex ikun hemm aċċess. Kwestjoni oħra hija li jkun hemm użu ta' prodotti ta', ta titoli. It-titolizzazzjoni kienet waħda mill-fatturi prinċipali li kontribwit li kontribwixxiet għal kriżi għalhekk għandna nħarsu li b'dan il-mod. U hemm ħansab ukoll li dan ir-rapport mhux ser iwassal għal titrizzazzjoni tal-massa fl-Ewropa u propona fl-emenda 17 paragrafu 17 li dan jista' jservi bħala bażi għal tfassil li bija il-Parlament ikun jista' jinkoraġġixxi il-kwalità għolja tal-assi fil-waqt li jevita li jkun hemm strutturi li jkunu komplikati ħafna. Hemm ukoll standards għolja li jiġu applikati biex anke inżommu l-pożizzjoni tal-Parlament Ewropew biex noħolqu aġenzija ta', ta, ta kreditu u anke li salvagwardja l-prijatajiet tal-Unjoni. Issa, emenda 131 paragrafu 26 li tipromuovi il-prinċipji ta', ta kontijiet għall-investituri li jikkonsidraw l-modell ekonomiku ta' dawn l-investituri biex navitaw li kunem ħafna tibdil eh, fl-Unjoni. Lejem ħoss u koll li din il-bazi tejn anke għad diskussjoni mal-Shadows u nipruvaw anke intejbu il-Green Paper tal-Kommissjoni biex ikun hemm orientazzjoni pożittiva għal finanzjament fit-tul u regolamentazzjoni ta' dan il-finanzjament fl-Ewropa. Grazzi ħafna sur Kutax. Issa fisem il-ħodor is-sur vise għal boħra. Din Grazzi, Sur President. Jiena qed nitkellem għan-nom tal-kollega Basekut illi uh, baqa l-Olanda u jishtiq jgħidlek sur rapporter u li shadow rapporters illi se jkun uh, se jattendi fi Strasberg dik il-laqa li se ssir issa l-emendi illi u għandhom tal-grupp tagħna u uh, uh, maħsuba biex eh, ikomplu jissaxu il-rapport eccellenti ta' Sur Klintz kif eh, ġi prezentat l-inna il Il-kontribut tagħna se jimxi fi tliet direzzjonijiet li nixtieq eh, nsemmihom malaj malaj hawnhekk. L-ewwel net li nintegraw il-dimensjoni ambjentali, enerġetika u klimatika li fil-fema tagħna hija qasam essenzjali fejn l-investimenti se jsiru fis-snin li ġejjin il-għan tal-emendi li proponej naħna, l-emendi 49 u 129. Huwa importanti li nintegraw u ninkludu fl-analizi riski riskju mikro makrofinanzjarji, riski ta' investiment eccessiv u akkumulazzjoni eccessiva ta' assif eh, ta' eh, li għamil użu oli ta' karbonju eh, li jpoġġi Eh, anzi li ma jirrespettawx dawn il-limiti meħtieġa għal ħarsien ta' l-ambjent u mbagħad li u għafas eh, ta' regolamenti meħtieġa biex ikun hemm iktar investiment illi eh, jiġġeneraw investimenti pożittivi investimenti f'servizzi Ewropej ta' interess ġenerali. Il-grupp tagħna jixtieq iħeġġeġ l-iżvilupp ta' evalwazzjoni ekonomika fuq meta ta' żmien twila ta' dawn l-esternalitajiet u li dawn ikunu inklużi eh, f'parametri rilevanti sabiex inkunu nistgħu eh, napprezzaw il-valur net eh, tal-proġetti ta' investiment li siru mill-autoritajiet pubbliċi inklużi il-Project Bonds Ewropej. L-aħħar aspett, il-rapport, shadow rapporter jixtieq u koll iġbet l-attenzjoni tal-rapporter u tal-shadow rapporters l-oħrajn fu l-emenda 3 u design illi ressa li fil-fema tana ija t-rapprezenta kompromess tajjeb fuq pożizzjoni differenti dwar ir-rol tal totalizzazzjoni fil-kontest tal-investimenti fuq meta ta' żmien twila u anki fuq l-emenda Eh, seba u 87 fuq ir-rwol pozittiv li ċerti mekanizmi uh, innovanti bħal peer-to-peer funding u crowding funding eh, se jkollhom fil-ġejjieni qarib. Grazzi. Muchísimas gracias, señor Besset, en nombre. Grazie ħafna, Sur servizi. Staff li sem li sijar, tek joġbok. Jider l-lum li s-sur Clint bis qed jitkellem fismu kulħadd li gruppi kollha qed jisni tkellmu fisem xaħat ieħor. Jiena suppost Vicky Ford illum. Naħseb li ħafna minnkom eh, dizappuntati li qed nistax twixxi lil Vicky Ford. Ħafna minnkom li jafu l Vicky jafu li tatni noti dettaljati ħafna. Se nipprova nagħmel taqsira ta' dak li xtixtieq tgħid Vicky hija tixtieq li tirringrazzja il-rapporter tax xogħol li jagħmel u anke bħal membri ieħor tal-Kumitat imħasba fuq l-impatt tar-regolament fuq l-ekonomija u l-investiment fit-tul. Wieħed mill-emendi prinċipali tagħha kienet li tirrevoka jew nkella tirrevedi ċertu elementi biex niftaw ċertu konsegwenzi li mhumiex intenzjonati bħal pereżempju it-trattament ta' taxxa u anke Sur Keynes, dawn it-taxxi jistaw ma jaħdmu kontra l-inċentivazzjoni tal-inċentiva l-investiment. Ija ta' eżempju minnom, per eżempju l-FTT. Nafu li l-istituzzjonijiet jgħaddu dawn l-ispejjeż għal fuq l-investitur. l investitur Anke dak li għal is-Sur Klins fuq it-tassazzjoni doppja hija taf ukoll li membri oħra talbu li jkun hemm partijiet ġodda ta' leġislazzjoni u jitħoss li dan huwa l-aktar mod effiċjenti li niżguraw li l-investiment fit-tul ma jkunx affettwat b'regolament regolamentazzjoni ħażina. Hemm ukoll emendi li jiffukaw fuq l-investiment pubbliku naħseb li għandhom nkunu ċari meta qed nitkellmu fuq l-investiment pubbliku. Għandek eufemizmu hawnhekk qed nitkellmu fuq l-investiment tal-istat u tal konsegwenti Per eżempju, l-investiment fl-infrastruttura, fl-enerġija, però ħafna stati membri mandomx dawn il-flus għalhekk importanti li jkun hemm dawn l-investimenti, ma minn fejn se jiġu l-flus, għalhekk irridu aħna ninċentivaw kemm jista' jkun l-investituri privati u niżguraw li jkollna il-qafas regolatorju neċessarju biex jena nagħmlu dan u anke li jkun hemm sobijiet bejn pubbliku u privat biex jgħinu dan. Il-Sinjura Ford tilqa' ukoll numru ta' emendi biex nappoġġaw l sms u tħoss li anke jista' jsir progress fuq dan bħalma nafu dan il-kumitat u kumitati oħra hemm konsens li għandna ngħinu lill SMEs eh, fl-ispettru politiku kollha. Issa fuq paragrafu 25 fuq riskju baxx għall investiment fl-infrastruttura. CRD 4, imma tħoss li dan huwa adattat u tħoss li huwa pożizzjoni tal-Parlament CRD erba li dan jiġi anke diskuss fil- fid-dibattiti ma mhux jiġi inkluż hawnhekk. Anke per eżempju li jkun hemm il-modelli tal-banek stess fuq il-fondi kapitali din hija xi ħaġa li għandna tħarsu lejja wkoll. Kif tistgħu tasbu, il-grupp tagħna mhuwiex favur l-appell għal amministrazzjoni tat-taxxa, dan mhuwiex taħt il-kompetenza tagħna, aħna ma nappoġġaw ma nafux kif dan jista' jkompli jinċentiva l-investiment fit-tul. Issa xi emendi li tixtieq li jinkludu li inklużi anke fit-tfassil ta' kompromess trid ikun hemm simplifikazzjoni u aktar ċerezza fuq il-proċess ta' falliment. Imma l-armonizzazzjoni ta' dawn liġijiet ta' falliment mhux neċessarjament ħajjejnuha, għan jgħinuna dawn l-investimenti jistaw jistgħu jgħinu wkoll investimenti kbar l-istandardizzazzjoni ta' proġetti kbar ta' investiment jistgħu jgħinu u anke jagħtu potenzjal anke għal crowdfunding. U fl-aħħar fuq il-kwistjoni ta' totalizzazzjoni, Viki tixtieq li jkun hemm approċċ konsistenti għal totalizzazzjoni ta' livell għoli. Aħna il-koll imħasba fuq dan, dan hija oħra eufemizmu ieħor finanzjarju, bħalma t-nitkellmu fuq totalizzazzjoni u nitkellmu bil-klim kbir meta qed ngħidu biss li qed naqsu id-dejn li anke li ċertu kumpaniji taw rating ta' AAA ta' mhux suppost. Għalhekk jridu noqgħdu attenti li dinna biċċa nagħmluha tajba. Aħna għad problema tagħna hija li għad ma xinu ma problemi ta' titolizzazzjoni anke li kienu kawza tal-kriżi finanzjarja ħafna drabi da mu sitt xhur biex jidentifikaw parti differenti tal-istrument li waslu anka din dawn l-affarijiet iridu navvitawhom imma jekk nużaw ħtajjeb it-tilġazzjoni tista' tkun għadda tajba l-franziment fit-tul u hija għalhekk nista' ngħid li jiena u Viki nappoġġawkom u grazzi tal-ħin tagħkom. Grazzi ħafna sur Kamal. Issa għal ħodor is-sur Handel mhux jgħat hawnhekk. Qed se qed nitkellem għal Gwe issa il-sraħandar wara tal-gwa, u ma t-naraħat li jizajt kellem floku, għalek nati il-mikrofon għal-Sinjora Lulling. Präsident, ich möchte auch brisa Berichterstatter Wolf Klintz eh, eh, danken un ix. Jena nishtiq nirringrazzja l-rapporter Sir Klintz jiena pratikament l-unika wahda barra u l qed nitkellem għannum tiegħi stess. Da kollu għandu xaqsam għal mod kif aħna jkollna dawn il-laqad nar ta' ħamis. Ovvjament li nisum bat ma jkunux jistaw uh, jattendu dejjem nittama illi fil-parlament li mis il-gruppi se jizguraw illi eh, persuni li kunu maħtura biex ikunu eh, membri f'kumitat importanti ikunu jafu u koll illi xolom u postom huwa waqaw anki nar ta' ħamis. Iċ-ċittadini normali jaħdmu ħames fil-ġimma, aħna naħdmu erba' fil-ġimma U aħna għanna laqat eh, għal erbatijiem u għal daqstant għanna kun għawnek erbatijiem. Eh, eh, jiddispjaċini nara li għaw tant nis neqsin u ma naħsibx li għamel ġieħal l-unur ta' din il-kamra. Issa jena xtaqt najt kelmiet fuq il- taxxa sfortunatament il Klintz ma kienx hawnhekk meta konna qed niddiskutu rapport ta' qabel dan fuq it-tassazzjoni. Jiena nemmen u jkolli ngħid dan għalix ċbajt nisma lil min jirreferi għall-Lussemburgu pajizi bħala tax haven. Jien naħseb li għandu raġun meta jgħid illi il-mod kif l-istati membri jintaxxaw hija kwistjoni tagħhom. Hija eh, kwistjoni tas sovranità tagħhom, aħna maħniex stat federali, kieku konna stat federali, ma jkonna ebda problema b'dan, eh, imma sfortunatament dan mhux il-każ minn eh, ma jridx jisma' bija din l-idea. Kieku aħna eh, konna stat federali, konna nistgħu nadottaw emenda ta' dan it-tip, imma mhux il-każ stati membri differenti għandhom sistemi ta' taxxa differenti u fil-Lussemburgu Aħna forsi rifuġu tat-taxxa fil eh, fir-rigward tal-VAT għaliex dan huwa rifuġu illi eh, huwa uh, taġi tal-konsumaturi għal dawk illi ma tantx uh, jaqlaw flus. L-aħjar politika hija ta' VAT baxxa u fil-Lussemburgu Eh, wieħed ikollu iktar seta ta' xiri jekk ikun hemm biss 3% ta' VAT imposta fuq il-prodotti tal-ikel milli xi 6% jew sħansitra anke 15%. Pajjiżi bħad Danimarka eh, ikollok tħalles 15% eh, fuq anqud banana u 25% fuq karozza Jaguar. Imma Eh, jekk ikollok politika mbagħad eh, fiskali iktar b'saħħita iktar ġusta mbagħad hemm min jiġi għajrek illi eh, l-pajjiżek huwa rifuġju tat-taxxa. Issa jiena naqbel ma dak illi qal ix-shadow rapporteur u naqbel ukoll ma dak illi qal ir-rapporteur. Għanna bżonn ta' Afas affidabli u trasparenti għan negozju f'dak li rigwarda s-sistemi ta' taxxa u ovvjament irridu nidirizzaw problema ta' tassazzjoni doppja u in-non tassazzjoni doppja hija problema wkoll. U jekk tippermettu li ngħid dan il-non tassazzjoni doppja trid tiġi indirizzata f'pajjiżi fejn hemm skambju ta' informazzjoni uh, fuq l-intaxxar ta' eh, li maċ. Jena ġejta veċinata minn xieħut li għallu li jena għannejx eh, l-Ingilterra għand investimenti fil-Germania u manħallas eh, ta' xamkien. Għax l iskambju ta' formazzjoni miex edha taħdem, hemm wisq informazzjoni li jrid tiġi trasferita, imma għal dawk il-pajjiżi li jintaxxaw fras il-lajn għal t-taxxa qed titħallas minn ximkien u minn xi ħadd. Il-withholding tax tfisser illi it-taxxa qed tinġabar u mhux qed jiġri dan, it-taxxa mhux qed tinġabar sempliċement bl-iskambju ta' formazzjoni, ma somma dak kien eh, ħaġa oħra. Aħna ma rridux illi jkun hemm sitwazzjoni fejn ikun hemm non tassazzjoni doppja fejn din il-ħaġa issir permessa u tkun possibbli. Mela, dik hija xi ħaġa li rid naqla minn fuq l-istonku Skużani, Wolf illi ma tantx eh, nitkellem bil-Ġermanis tajjeb imma jiena xtaqt li nikkomunika miegħek bil-lingwa tiegħek stess. Jiena naqbel miegħek illi rridu nkunu realisti, żommu sajna mal-art. U m'għandniex eh, naċċettaw l-emendi li mhumiex raġonevoli illi tressqu fuq dar rapport. Grazzi ħafna Sinjura Luling Eh, jekk permetti li sejn għandix xi żewġ kummenti għaj stess li nixtieq nagħmel għaliex jiena wkoll ressaq ċemendi fuq dan ir-rapport. F'dawn eh, l-aħħar xhur kemm il-darba sħaqna fuq l-importanza tal-kompetizzjoni u kompetittività u tkabbir il-problemi fis suq finanzjarji qed ikollhom impatt fuq l-SMEs u l-aċċess tagħhom għal finanzjament u bħala riżultat ta' dan il-kumpaniji żgħar ta' daqs medju mhux qed eh, jiksbu il-finanzjament skont il-situazzjoni ekonomika tagħhom imma skont il-pajjiż fejn qegħdin għalhekk l-SMEs fiż-żona euro mhumiex qed jirċievu kondizzjonijiet eh, ta' finanzjament simili għal dawk li huma barra mid-żona euro. U m'għandhomx ma jistawx ikollhom l-istess aċċess għal finanzjament irid ikun hemm differenzi, imma ma nemmenx illi id-differenzi eżistenti huma ġustifikati mill-fatti ekonomiċi. Eh, u mill-situazzjoni ta' dawn il-pajizi. Iva ċerti pajizi, fostom il-pajiz tijaj, eh, saru sforzi għal titjib għal eh, konsolidazzjoni fiskali, saru sforzi gbar biex jitwet u riformi imma xorta wahda il-benefiċ mumiex jilħu lill-SMEs. Huwa importanti wkoll li nisħaq li banek nazzjonali u banek multinazzjonali għall-izvillup għandhom rol importanti x'jaqdu biex jifinanzjaw lill-SMEs u jiena irrit nisħaq fuq xogħol importanti illi sar mir rapporter Sur Klintz, nixtieq tassew nirringrazzjah għal xogħlu u nixtieq nirringrazzjah ukoll għal delikatezza u s-sensitività illi wera għas-sitwazzjoni tal-SMEs. Bla ebda dubju, dawn għandhom ikunu il-protagonisti ġenwini tal-irkupru. Tal Issa, lura l-Sur Clintz. Grazzi ħafna, Sur President, jena ma tanċat baqa li xinajt, nirringrazzja l kollegi kolla għal kommenti taħħom. Kifat eh, fl-introduzzjoni tijaj? Mm, ma naħsibx li eh, hemm differenzi kbar bejnietna fuq dan il suġġett fil-firxa kollha tal-gruppi politiċi. Issa nistennew li niġu lura għal da suġġett fi Strasbourg u għabbażi ta' emendi ta' kompromess irnexxinna nixbu soluzzjoni tajba. Grazzi. Grazzi ħafna, Sir Clintz. Infakkarkom illi il-vot fil-Komitat Ikon se jisir fit-22 ta' jannar. Ir-rab rapport nivotaw fuq fit-tieni plenarja fi Strasburgu fi frar. Il-punt 10 huma huwa punt ta' kwestjonijiet varji li m'għandniex u mbagħad issa fil-11 għandna laqa konġunta mal-Kumitat tal-Libertajiet Ċivili għal daqstant għal issa se niqfu